radiodifuzzjoni l-għajnuna tal-istat l-entitajiet pubbliċi ta' radiodifuzzjoni għalek nishtiq ngħaddi mill-ewel għand survisser li huwa l-awtur tal-mistoqsija. Sinjura President, Kummissarju. Sfortunatament is-Sinjura Cruz, il-Kummissarju, ma tistax tkun magħna hawnhekk illum minħabba raġunijiet ta' saħħa u jina minn hawnhekk nawgurala fejn għantana malajr. saw ħasra li eh, ħaġa b'din il-proposta fuq il-xandir. Il-ħamis li għadda jina organizzajt laqa tal-IPPED fejn indirizzajna din il- Eh, proposta tal-Kommissjoni. Kommissarju inti tista' serraħ rasek li hemm interess kbir kemm mill-Istati Membri kif ukoll mis-settur u id-ġit eh, ta' kompetizzjoni kienet ukoll preżenti b'delegazzjoni kbira din hija punt importanti ħafna fuq l-aġenda. Komissarju, issa ħna din il-proposta għal riviżjoni tal-komunikazzjoni tax-xandir ta' xandir pubbliku. Aħna dan il-proposti ma nistawx naċċettawa, mis xandir pubbliku għandu rwol importanti ħafna fil rigward ta' pluralizmu ta' xandir. Aħna naħsbu il xandir pubbliku huwa responsabilta' nazzjonali u huma il-gvernijiet individwali li huma responsabbli mill-politika tax xandiru mhux il-Kummissjoni. Dana jidher ċar ukoll taħt it-Trattat ta' Amsterdam. Il-pajjiżi eh, jagħmlu politika ta' xandis kontu il-modelli tagħhom. Hemm il-prinċipju tas u wkoll ma ninsewx għalhekk aħna sorpriżi li l-Kummissarju li ġejja mill-Partit Liberali fil-fatt ħadha din it-triq aħna sorpriżi wkoll minħabba l-idea li titwaqqaf jitwaqqaf supervizur indipendenti dan ikun mekkaniżmu li jippermetti lill operaturi kommerċjali biex jagħtu kontribut għal dak li qed isir. U ikompli jżid il-burokrazija ix-xandara żgħar jaf li qas biss ikollhom nies biżejjed biex ikunu jistgħu jagħmlu dan u minn ħajħallas fuq kollox. Iċ-ċittadini li ħallsu t-taxxi din hija kwistjoni taħraq fl-Istati Membri. Laqas minn flessibilta' ta' xejn fil-proposta jidher li hemm suġġeriment li l-istati membri ma jkunux f'pożizzjoni li um, isegwu il linji gwida li mbagħad japplikaw sistemi nazzjonali hemm kwestjoni ta' xħatkun il-kontribut ta' dawn is-servizzi. Jaff li l-operaturi eh, kommerċjali jispiċċaw jingħataw wis saħħa hawnhekk. Ix-xandir pubbliku mhuwiex organizza bl-istess mod fl-istati membri kollha hemm ukoll kwistjonijiet u differenti tekniċi u kulturali anki il-lingwi huma differenti. Ir-regola illi għanna fil-rapport illi jissu regola waħda tapplika għal kollox u għal kulħadd ma tapplikax fiċ-ċirkustanzi. Nixtieq infakkarkom ukoll fuq fid-diskussjoni tal-ġimgħa li għaddiet tal-IPP u il-Kommissjoni waqt dik il-laqa tat ħadha pożizzjoni pożittiva u għal iva forsi kien hawn dettal fil-proposta u jaf ikun hemm bżonn ta' tibdil direttur ġenerali għalli personalment illi din il-proposta nistaw nipostponu wasa wara l-5 ta' marzu id-data li fih il-Kumitat Kulturali ħajkun qiegħed jagħmel it-tieni smeħtija fuq din il-kwistjoni. il direttur Ġenerali għalli wkoll il-Kummissjoni ħatkun qed tara x'inhi l-informazzjoni l-ġdida li tingħata u dana jista' ikun il-bażi ta' abbozz ġdid Għalek, kommissarju, naħseb illi ma toħodix bi kbira li jena issa ninsab sorpris il-kommissjoni. Trid tisma il-vuċi tal-istati membri tas-settur tal-Parlament, wala għandi xi mistoqsijiet. L-ewwel nett il-Kummissjoni se tinsisti li iżomm ma dawn il-proposti dettaljati dwar is-suq market testing, u eh, l-organizzazzjoni ta' supervizjoni, eccetera, illi jisa edha tippromovi s-Sinjura Cruz. It-tieni mistoqsija kif tistgħu tiggarantixxu intom in-newtralità tas-suq? Id-dokument, il-proposta jissuġġerixxi il ħajkulem hemm differenza bejn il-xandir pubbliku eżistenti u servizzi ġodda ta' xandiru. Fit-tilet net wara dak il qal id-direttur ġenerali responsabli mill kompetizzjoni Il-Kommissjoni ħat toħroġ bi proposti ġodda, veru, il-ġabba mistoqsija. Il-Kommissjoni kif ħa eh, kif x'se tagħmel fid-dawl tal deċiżjonijiet li ħarġu fuq il-xandir pubbliku ħajħorġu proposti ġodda, il-Kommissjoni ħat involvi l-Parlament Ewropew fil-proposti ta' segwitu oħra ħajkun hemm diskussjonijiet magħna nittama li jista' jkun hemm kooperazzjoni effettiva bejn il-Presidenza bejn kummissjoni u il-Parlament. Il-President tinterrompi Kummissarju fidejk. Signora President, kif diġa intqal, kollega tiegħi is-Sinjura Cruz kellha ċident żgħir u għalhekk ma tistax tkun l llejla. fl erba ta' Novembru 2008 l-Kummissjoni ippubblikat għal konsulti sa' jannar eh, abbozz. Il-Komitat tal-Parlament għal-Kultura u l-Edukazzjoni kollu smieħ ukoll fil-5 ta' Marzu kif diġà ntqal li PPED tiġà kellu din il-laqa il-ħamis illi għadda fejn attenda wkoll id-Direttur Ġenerali tal-Kompetizzjoni. Dan id-dialogu bejn il-Kummissjoni u l-Parlament huwa importanti ħafna. Aħna lesti illi nisimgħu il-mistoqsijiet tagħkom u nwiġbuhom aħna nafu wkoll li l-Parlament settembru tal-2008 għali li l-lajnuna statali għal xandara pubbliċi għandha tinħata sabiex ikunu jistaw iwettqu l-funzjoni tagħhom f'ambjent dinamiku jevitaw l busta ta' fondi pubbliċi għal raġunijiet minħabba raġunijiet ekonomiċi u politiċi. U dan jaqbel mal-opinjonijiet tagħna kemm ix-xandir pubbliku u dak privat huwa importanti din is-sistema doppja tax-xandir hija xi ħaġa tajba u għalhekk irridu aħna nissalvagwardjawha. Il-labbozza komunikazzjoni għalhekk jipprova jikkonsolida din il-prassi illi ila teżisti mill-komunikazzjoni tal-2001 l-abbozz jizgura li regoli tagħna ehm, jirrifletti l-ambjent li qed dejjem jinbidel f'dan il-qasam iridu wkoll inżidu trasparenza u ċertezza legali l-abbozz jiċċara wkoll li xandara pubblika ħa jipprovdu servizzi audiovizuali u jagħtu wkoll inċettivi biżejjed li xandara privati biex jibqaw fis-suq. Danna huwa l-ekkim sejjaħ ta' Amsterdam. Għalfejn għanna dan il- il-test. Dana fuq il-test fuq livell nazzjonali jevita li kunem intervent minnaħat tal-Kommissjoni. Aħna dejjem nirċivu ħafna il-menti fuq każijiet li jkunu eh, borderline u fejn per eżempju l-impatt tas-suq ikun konsiderevoli. Il-Kummissjoni iżda sħoss illi interventi repetuti f'dan is-settur ma jaqblux ma l-ispirtu ta' sussidjarjetà u għalhekk aħna rridu li l-Istati membri jaqsmu ir-responsibiltajiet tal-Kummissjoni biex jikkontrollaw l-impatt ta' dawn is-servizzi. L-Amsterdam Test ħajja żgura li s-servizzi ġodda ta' xandir pubbliku jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-udjenzi u fl-istess ħin jillimitaw id-dannu sekondarju kemm jista' jkun. Aħna ma nistgħux naqblu li test Amsterdam if iżid il-pis amministrattiv, ovvjament xogħol ħajkun hemm bil-fors, imma naħseb li x-xogħol li hemm huwa meħtieġ huwa wieħed raġonevoli u bżonjus. Dan ħajsir għal l tal-servizzi ġodda u jħalli u koll lok ta' manuvru flessibil tal-istati membri. Kull stat membri kun jista' jiddeċidi u meta servizz ġdid ġi fiżwali ħekollu bżonn jiġi testijat. Proġetti pilota ma jaqgħux laqqas saħdan it-test u ix-xandara pubbliċi u privati għalhekk jistgħu jkomplu jesperimentaw b'mezzi ġodda mingħajr ma jkun hemm dawn it-test eh, preliminari. Għalhekk hemm libertà sħiħa biex wieħed jażel il-proċeduri applikabbli eh, għal dan it-test. U ta' min jgħid illi l-istati membri iż-żar bħal per eżempju l-Belġju u l-Irlanda tiġa jimplementaw dawn it-tip ta' testijiet. Is-soluzzjoni ta' dawn il-pajjiżi huma proporzjonali mal-riżorsi eh, disponibbli tagħhom. Għana minnak maħniġ għadin niksru il-libertajiet editorjali, kull ma ħajkun hemm bżonn huwa illi servizz ta' xandir partikolari jissodisfa il-ħtiġijiet kulturali u edukattivi tas-suq. Biex nissalvagwardjaw l-indipendenza editorjali għadin natu l-possibilta wkoll fl-abbozz li taħt ċertu kondizzjonijiet it-test isir mix-xandara pubbliċi infushom għalhekk fil-qosor nixtieq ngħid li dan it-test Amsterdam għandna naraw bħala opportunità u mhux teddida. U ħajjejn biex tinżamm il-pluralizmu eh, tax-xandir billi nisservagwardjaw il- eh, trasparenza fil- xandi l-pubbliku tassew eċċellenti tagħna, grazzi. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Naddu issa għal kellima fissa il-gruppi politiċi l-ewwel għal PPD l-Onorevoli Bellet. Għal tliet minuti. Grazzi ħafna, Sur President, l l-lejla tajba kollegi, Signora Kommissarju, l-ewwel net xtaqt fej għanta malaj l-Sinjura Cruz nafu li zelqet fil fat fuq art mxarba u eh, weġġat u nittamaw li narawa eh, dal-waqt fosna. Issa, sabiex nkomplu bid-dibattitu tal-lum, nafu li l-Komissjoni l-lum trittara li fellu gwali għadaw kollha involuti fil-qasam audiovisiv kemm il-pubbliku l-privat. U dan huwa kruċjali sabiex niżguraw illi jkun hemm medja bilanċata u kwalità tajba ta' xta' xandir. Nasab li sar sissa mis-Sinjura Fisser u dak li proponiet il-Kommissjoni mhux dejjem eh, jimxi skont dawn il-prinċipji. It-testa s-suq kif ipproponejtuh qed ikun applikat fil-Belġu eh, diġà danu li għattinna però l-affarijiet huma kemm xejn differenti nużaw evalwazzjoni tal-impatt mill-kumpaniji ta' xandi li joħorġu bit-testa nifisa ma mhux skont il-metodi li l-Kummissjoni qed tipproponi. Għalhekk l-istampa hija kemm xejn differenti minn dik li għadha kemm iddiskrivejt. X'inhu tħassib tiegħi u x'inhu tħassib tal-grupp tiegħi? Naħseb li l-problema prinċipali għandha x'taqsam għal kwistjoni tal-istrateġija tal-Lisbona f'ħafna stati membri il-xandir pubbliku, organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku jistimulaw l-innovazzjoni fil-medja u dan għandu jibqa l-kas li qed namlu issa b'ximmot u li qegħdin eh, noħol u burokrazija zejda fuq dawn l-organizzazzjonijiet u qed noħol u ostakli flok innovazzjoni, l-iżvilupp ta' pjattaformi ġodda fil-broadband waqt moħrajn fissru spejjeż kbar u dan it-tip ta' investiment għandu jkun mifrux kemm jista' jkun u rridu niżguraw li l-pubbliku u l-privat jimxu id fit sabiex jiżviluppaw dawn il-pjattaformi. Imbagħad noffru kontenut skont dal-pjattaformi u b'dan mod biss kif nistgħu noffru benefiċċju massimu għall-konsumatur tifmonix ħażin. Aħna irridu bilanċ fil-kompetizzjoni bej il-xandir pubbliku privat għandu jkun hemm loka tnejn u tnejn għandhom jipproduċu kontenut ta' sustanza. Ovvjament, organizzazzjoni ta' xandir pubbliku irridu jagħtu rendi kont tal-flejjes li qed jonfqu. Jiena ma naħsibx il-proposta tal-Kommissjoni huwa l-aqwa mod kif niżguraw dan. U jekk li xtaqt nagħmel referenza għal BBC l-Awtorità ta' Xandir tar-Renju Unit jekk tħarsu l-lejn il-metodi eccellenti ta' produzzjoni u distribuzzjoni tagħhom tistaw appuntu taraw kif dan jista' jservi ta' eżempju għal ġejjieni. Grazzi l-Onorevoli Bozzelli għal 3 minuti fissem il-Grupp Soċjalista. Sir President, Signora Kommissarju, naguralek sena tajba u anke nixti eh, l-Kommissarju Cruz fej għanta malajr. Lajnuna li tinata mill-Istat l-kanali ta' televizjoni jridu nsegwhom. Kien hemm inizjattiva ta' Franza imma mbagħad eh, infirxet u kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar il-pożizzjoni tal-medja fuq il-livell Ewropew internazzjonali fir-reviżjoni tal-pakket ta' telekomunikazzjoni fil-fatt u livell Ewropew qed nerġgħu nistrutturaw il-mod ta' kif jitqasmu is-servizzi. Qed revedu wkoll il-kriterji ta' finanzjament tal-xandir. Din hija ħaġa importanti ħafna x'din se tippermettilna biex nirvedu dawn is-servizzi fil-waqt li nieħdu konsiderazzjoni s-soċjetà tal-informazzjoni, tal-innovazzjoni u tas-servizzi ta' interess ekonomiku pubbliku. Din hija l-kwistjoni politika u l-enija li hemm illum u rridu nindirizzawha. Ja ħaġa ċara li diskussjoni fuq il-finanziament tal-Istat hija konċentrata fuq il-stazzjonijiet pubbliċi skont kif huma definiti minn kull wieħed mill-Istati membri. fil-waqt li tittieħed eh, kont tal-fatt li r-riżorsi huma limitati mezda fl-istess waqt eh, rrid ikollhom rwol ewlieni dawn ta' interess pubbliku, r-rwol ċentrali ta' radju ta' televizjoni semma fil-protokoll ta' Amsterdam tal-UNESCO u anke aħna stess fl-2001 semmejna dan u anke l-Kummissjoni ġifieri ġan pjattaforma u fil-qafas ta' din il-pjattaforma ir-rwol il tal-servizz pubbliku tal-telekomunikazzjoni u għacċar imma ħna ġajna ftaħna id-dossier tal finanzjament pubbliku għan iġbnu konsiderazzjoni tal elementi ġodda u kif ukoll ta' ċerti inizjattivi. Anke il riżultati ta' dawn l-inizjattivi, riżultati xi drabi kienu intenzjonati, xi drabi oħrajn ma kienux intenzjonati, rridu narfu li xi drabi jkun hemm tawid bejn il-pubbliku u l-privat. Nixtieq eh, nitratta punti aktar konkreti, meta nitkellmu dwar il-mandat ta' servizz pubbliku, marġux inħawdu dan mal-mekkanizmu ta' finanzjament ta' dawn l-istess servizzi. Televizjoni tal-Istat eh, tista' ikolla attivitajiet kommerċjali, jista' jkollha eh, ċertu ħin għal reklami, jista' Eh, jkun il-kas li bħalma ġara fi Franza namlu pass lura. Il-kanali kummerċjali huma wkoll huma obbligati li joffru servizz pubbliku. U allura huma stess għandhom eh, rwol importanti x'jaqdu u dan huwa element fundamentali fil affas tas-suq tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsija biex nagħlaq, Sur President. Qed ngħidu mena li jkun hemm reviżjoni tal-finanzjament pubbliku. Ma dan joħloq ċertu problemi l-ewwel net jista' jkun hemm ċertu dewmien. U mbagħad it-tieni net dan kollu tassew huwa konformi ma' leġiżlazzjoni tagħna. Dawn is-sussidji pubbliċi qed jingħataw lill-medja u x-xandir idu jiġu Ehm, studjati fil-qafas tal-relazzjoniet internazzjonali għax l-organi tal-Unjoni Ewropeja eh, għandhom pis u rridu eh, nevitaw li eh, namlu l-om ħsara fil-pis li jum għandhom. Grazzi. Għal zewċ minuti il Gwardan Skambo. Grazzi ħafna. Stat nibda billi nawgura fejqan tamlaj li Sinjura Cruz li turku kupra mlajka jista' jkun għaw ħafna zli fu kif tidħol f'dan il-bini sfortunatament il-raġuni fundamentali fejt namlu da dibattitu u li jett nistaqsu l-Kommissjoni sabiex tinvolvi l-Parlament, għalek jett namlu da dibattitu l-lum. Għed nifraw namlu għacħara illi qabel il-komunikazzjoni mill kummissjoni il kommissjoni Inkunu nistaw niskon nistaw eh, ikonna dibattit hawnhekk. Qed nitkelma hawnhekk mhux biss fuq il-modell ta' televiżjoni tagħna, imma fuq affarijiet oħra wkoll il-koll nafu illi waqt li qed niddibattu id-direttiva it-televiżjoni tagħna ħa tinbidel mhux se tkun dik li eh, nafu fil-passat Għajkonna pjattaformi lineari u non lineari u Eh, servizz iktar interattiv u għalhekk l-awtorità tal-xandir ma tistax tibqa tidher fil-kontest ta' kif nafuha fis-sebgħinijiet u tmeninijiet. Hemm bżonn dan id-dibattitu, però mux kollu eh, li eh, nsemmu pala servizz pubbliku huwa servizz pubbliku. Nafu illi dan huwa source li qed iħasseb il-televizjoni pubblika għanda importanza sabiex tipproteġi il-diversità lingwistika u kulturali tagħna u għalhekk joffru koeżjoni fis-soċjetà tagħna. Hija ħaġa li tmur lil in mill-profitti u għalhekk għandna nsibu sorsi ġodda ta' finanzjament u nżommu l-mudell ta' indipendenza. Però fl-istess ħin m'għandniex inxeklu xi ħaġa li hija importanti ħafna s-soċjetajiet tagħna, jiġifieri il-sezzjonijiet tat-televiżjoni pubbliċi. Grazzi fissem il-grupp tal-ħodor l-onorevoli Trupel għal minuta u nofs. Un kollegen, Grazie ħafna, kommissjoni, eżis kollegi, il-kommissjoni kella wahda mill-għaniet principali tagħha u li tnaqqas ir-regolamentazzjoni Ewropea bil-proposta li għandna lum llum wieħed jimmaġina li dan huwa fil fat il-għan, però fis-smih li kellna l-ġimgħa l-oħra fil-grupp tal-PPD juri li għattem ħafna tħassib għal fatt li jintom jidder illi edin tindaħlu wisq dak li għamlu l-Stati membri u dan iwassal għal regolamentazzjoni żejda. Dan u li għal il-grupp tal-PPD. jemżon insibu bilanċ bejn xandir pubbliku u privat, pero eh, fil-flera digitali qed nitkellmu fuq kwalità, diversità, varjetà kif ukoll integrazzjoni soċjali hemm bżonn ikollna lok għal żvilupp f'din l-era diġitali u dan hu l-insemmu fl-istrateġija tal-Lisbona wkoll jekk inti torbot li dejn tal-servizz pubbliku, dan ħadd waslu sabiex eh, isir xi ħaġa skaduta u rilevanti. Jekk il-koll naħsbu fuq dak li qed jiġri fil-kriżi ekonomika, nistgħu naraw li jridu nirregolaw is-swieq. Is-swieq ma jistgħux eh, ma jkunux regolati. Hemm bżonn regol eh, swieq ġusti U kol dan japplika f'dan il-kontest u il-kollaborazzjoni bejn il-privat u l-pubbliku. Il-kollaborazzjoni importanti ħafna kridu nirreġistraw suċċess din l-era digitali, grazzi. Grazzi għal grip tal-ġiwi e NGL l-onorevoli Meyer għal żewġ minuti. Grazzi, Sir President. Il-xandara pubbliċi la għal 80 sena, rol taħħom u li provdu l-pubbliku b'informazzjoni wiesa' l-eżistenza kontinwa tal-xandara pubbliċi hija possibbli permezz tal-fondi mill-autoritajiet pubbliċi, mill-fondi pubbliċi, anka permezz ta' taxxi speċjali forzi u xi kultant dawn il- flejjes u kol jizdidu maħom kontribuzzjoniet minn autoritajiet eh, ta' xandir, dan li u l-kas tal-Olanda per eżempju, mbaħt għandek il-fat illi l-istat ti koranġiċi li xandara sabiex eh, joħol u l-fonti huma stess dan ifisser permezz ta' eh, reklamar u kol jinkoraġġixxi li xandara sabiex jiġbru informazzjoni u materjal audiovizi u anka kodba u sabiex jipublikaw u ovvjament ikollhom aktar tful u dan sabiex Isaxħa il-rabta bejn ix-xandara u l-konsumatur, però ovvjament il-problema hi li ħafna drabi jkollok ix-xandara privati illi jaraw li minn fustom f'pożizzjoni ta' zvantaġġ għaliex xandara pubbliċi jgawdu midħul mit-taxxa fil-waqt li daw privati li hemm. Issa għanna nibbażaw il-raġuni ta' eżistenza għax xandir pubbliċu fuq is-soċjetà kemm kemmi, jew anka naraw kwistjonijiet ta' distorzjoni fis-suq. naraw eh, nuqqas ta' ftejjim u l-Kommissjoni Ewropea għandha bżonn tiffaċċja il-tħassib ġenerali hawnhekk. Il-ġejjini tal-xandara pubbliċi jifisser li għandhom ikollhom libertà, libertà mhux ristretta biss għal profitti u għal eh, kummerċ biss. Jiena tlabt il-Kommissjoni sabiex tirtira din il-proposta eh, zminilu, s-sati membri, maġranza taħħom ma kontra Għalija din hija l-unika soluzzjoni possibbli minħabba tħassib wiesa li għandna. Naqbel ma ħafna mill-kelli ma li tkellma qabli fuq dan il-punt Grazzi. Grazzi ħafna. Sur sur Mavomatis. Grazzi, Sur President, Signora Kommissarju. Kif għalu dawk li resqu din il-mistoqsija orali, u kif ukoll ħareġ mill smiħ tal-ġimgħa l-oħra fi Brussell wasal il-waqt li aħna flimkien nitrataw il-kwistjoni ta' televiżjoni pubbliku. Nifmu li dina xi ħaġa li nofru lill-pubbliku u televizjoni pubbliku ehm, sa kud għet qed jagħmel ix-xogħol tiegħu hemm dialogu li qed jidħol hemm sorveljanza korretta fuq il-programmi skont il-kultura ta' kull pajjiż. U d-din ħaġa li rridu nħarsuha kontra t-teknoloġiji il-ġodda u anke it-tixrid tal-kanali li aħna qed naraw. Jekk irridu li jkollna kompetizzjoni b'saħħet hemm bżonn il-Kummissjoni ssib mezzi ġodda biex tħares l-interessi pubbliċi u t-televiżjoni pubblika. Biex nibdew Bda biex ġifiri l-affarijiet idu jkunu ċari. Hemm bżonn li kulħadd ikun jaf eh, x'inhu il-mandat tat televizjoni u tar-radju pubbliku. Hemm bżonn li l-finanzjament eh, tal-istat eh, ikun ċar u mandux ikun hemm piżijiet amministrattivi jew affarijiet oħra li ikunu qegħdin jabbu lil dawn il-xandara hemm bżonn li il-Kummissjoni mill-bidunet eh, tar eżattament xem hemm bżonn li tikkontrolla din il-konfigurazzjoni l-ġdida tal-mess media bil-teknoloġija l-ġdida li għandna. Minħabba li x-xandir għandu rwol eh, eh, importanti fi diversità kulturali u lingwistika huwa meħtieġ li dawn l-organi pubbliċi jkunu jistgħu jippreżentaw programmi ta' kwalità. Fl-istess waqt, nofrendu xaqsam mal-kompetittività hemm bżonn li huma jwieġbu b'mod pożittiv għal kompetituri tagħhom u għall-isfidi li toffri teknoloġija l-ġdida, għan bżon li kopru avvenimenti gbar, pal per eżempju eh, l-Olimpiadi u l-kampjonati dinjija. Bċorta ħazina, da ma jistawx għamluħ palissa għax eh, il-kanali privati għandhom aktar flus u jistgħu jikkapparaw dawn l-affarijiet. Hemm bżonn li ċittadini Ewropej kunu jistgħu jsegwu dawn l-avvenimenti l-kbar fuq it-televiżjoni pubblika. Nixtieq nżid ngħid li dak li qed jippreżentaw il-kanali kummerċjali b'mod partikolari l-offerta li hemm illum u l-attività eh, li hija disponibbli hija differenti ħafna. Eh, mhux kulħadd eh, jara dan il-bilanċ bl-istess mod aħna li interessana huwa l-interess pubbliku u hemm bżonn il-Kummissjoni tieħu konsiderazzjoni ta' dan. Grazzi ħafna, Sinjura Badija Ikuċa, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Komissarju. Kommissarju. Jiena wkoll nishti eh, Nawgura għanta malajr li Sinjura Cruz. Nishti nagħmel xi ftit kummenti dwar ir-reviżjoni tal- radiodiffużjoni. Nixtieq ngħid li din ir-reviżjoni hija pożittiva din bdiet mill-Kummissjoni. Hija tajba x'ħata tippermettilna li nadottaw nadattaw il-kontenut tal-komunikazzjoni tal-2001 għal progress teknoloġiku u regolamenti li għanna bħalissa fil-komunità u anke tenna biex imxu mal-linji gwida tal-2001 fejn semmejna ir-ruol ewlieni tax xandir biex nigarantixxu il-pluralizmu u l-ugwaljanza. Allura hawnhekk eh, qed naraw li hemm linja ċara bejn il- programmi li jiġu offruti mill xandir pubbliku u dak privat. U anke miżuri fuq il-finanzjament biex ma jkunx hemm tal-kompetizzjoni. Din il-missjoni ta' supervizjoni qed tingħata lil korp partikolari u supervizjoni esterna is-saħħa ħirwol tal-awtoritajiet regolatorji. Issa dwar il-proposti ewlenin li għandna hawnhekk hemm il-kontroll eksante mill-xandara. Imma sakemm inżommu flessibilità biżejjed biex dawn ikun jistgħu jadattaw ruhom għal modell istituzzjonali ta' kull stat membru sabiex ikun hemm l-iżvilupp istituzzjonali tagħhom kollox jimxi tajb. Idu nagħtu attenzjoni partikolari wkoll għal ċertu servizzi li jistgħu jingħataw finanzjament ekonomiku mit-ċittadini, jikkontribwixxu huma minħabba li s-servizzi pubbliċi eh, huma f'xejn u eh, jista' ikun hemm esklużjoni jekk imbagħad eh, ikun hemm xi tip ta' finanzjament li jiġi mitlub miċ-ċittadini. Grazzi ħafna, Signora Vandenburg. Il-kwistjoni li għanna unek hija bejn il-rwol ta' soċjetà ta' eh, ta' xandir u anke l-interess pubbliku tiegħu. il-linja bejn ix-xandir pubbliku u dak privat u anke bejn il-medja mhix ċara. U da mod partikolari huwa l-każ meta jkun eh, hemm eh, dawn il-mezzi l-ġodda bħal pereżempju l-internet. Ix-xandir pubbliku bħal mantqal ħafna drabi kun u lini fl-innovazzjoni tas-servizzi. Imma ċar li eh, l-impatti huwa transkonfinali u anke transsettorjali f'dak li mal-medja. U għallura importanti li jkun hemm konsistenza bejn il-komunikazzjoni ta' xandir u anke l-qafas ġenerali ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u din hija kwestjoni importanti li aħna trattajna fil-Kumitat Ekonomiku ta' dan il-Parlament. Mod partikolari, il-membri ta' grupp soċjalista saħu li huwa importanti li noħol u aktar ċertezza legali għas servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u li aħna nixtiequ li jkun hemm qafas eh, ta' direttiva u leġislazzjoni settorjali hawnhekk li mbagħad ikun deċiżi fuq livell politiku. Il-konsultazzjoni fuq la bosta komunikazzjoni li issa għanna d-dimna u ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni nistgħu ngħaddu dokumenti fuq qasah l-istax ta' jena naħseb li huwa importanti li nagħtu sinjal ċar għal darbohra li għalina fil-Grupp Soċjalista dan il-qafas aktar orizzontali huwa importanti hija eh, ħaġa importanti li diskussjoni eh, bħal din edwa fis-sfond usa. Hawnhekk huwa importanti li naraw min jiddeċidi r-regoli u x'inhu l-bilanċ fir-regoli bejn l-interessi tas-suq u l-interessi ehm, tal-konsumaturi u jiena nħoss eh, li tessijiet tas-suq li l-Kummissjoni qed titkellem dwarhom għandhom jagħtu prevalenza eh, qed jagħtu prevalenza lil dal konsiderazzjoni kummerċjali aktar minn dak pubbliċi. Aħna eh, kanna l-istess meta tkellimna dwar dawn eh, dan il-qafas orizzontali u jiena skantata li issa li pipi qed jiffoka fuq dawn il-kwistjonijiet speċifiċi issa meta eh, għadu naqra lura milli jappoġġaw is siħa tagħna biex ikun hemm qafas aktar ġenerali għax jiena naħseb li hawnhekk hawn eżempju ċar li anke f'dan il-każ ta' xandir jekk inti ma jkollokx affas usa u li kun aktar ċar li għati aktar enfasi u dominanza l-interessi pubbliċi dejjem ser ikunu l-interessi tassu li jisbu kollox din id-diskussjoni u għarru nishtiqnu l-opportunità biex nerġan tenni li seħatana um, li ikonna dan il-qafas ta' servizzi ekonomiċi ġenerali u jkun hemm il-kwistjonijiet orizzontali li jiddaħlu biex nerġgħu nġibu bilanċ eh, f'dawn l-interessi bilanċ li jkun ixaqleb aktar lejn l-interessi pubbliċi. Grazzi, is-Sur Boskurt, żewġ minuti. Signora Boskurt, anzi. Grazzi ħafna, Sur President il-xandir publiku iwassal għad diversità kulturali u lingwistika u għal offol ta' diversità da' mux klimi ma' dak li għalet il-Kommissjoni u koll Ix-xandir pubbliku għandu importanza nazzjonali, missa għanna attivitajiet ġodda tal mili u naħseb li tkun ħaġa tajba li kieku Brussel ma jqodux jiddettaw mill-bidunet kif ix-xandara pubbliċi għandhom jaġixxu jiena naħseb li gvernijiet nazzjonali qegħdin f'qada ħjar li jiddeċidu x'inhu l-aħjar għax-xandir pubbliku tagħhom. Jina naħseb li aħna għanna noqodru mill noħol u regoli u aktar spejjeż għall-istati membri f'dan il-qasam. Imbagħad meta mmorru lejn kwistjoni tal-kontenut u offerta ma sirx li għandna noqogħdu nagħmlu ħafna distinzjoni bejn servizzi l-qodma u l-ġodda għax itna li huma ma mħalta ma xurxin, mux qed ngħidu din tkun ħaġa jew oħra. Programmi ta' televiżjoni pereżempju ħafna drabi jużaw servizzi ġodda, ġifieri mhux qed nitkellmu biss dwar l-issu. Immem l-interess pubbliku, l-interess pubbliku tax-xandara pubbliċi tagħna u l-Kummissjoni wkoll ta' dan il-prinċipju. Nixtieq għalli ura nisma' mill-Kummissjoni jekk fil-verżjoni ġdida tal-komunikazzjoni. Biex ħanqbgħu naraw dawn il prinċipju mdaħla. Mod partikolari nifukaw fuq dritt tal-istati membri li jiddeċidu u li wkoll nistabilixxu regoli adattati għas servizzi ta' interess pubbliku fejn il-Parlament u l-Kunsill għandhom ukoll eh, l-opinjoni tagħhom xi semmew. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal KHDI għal minuta s-sur Manna. Grazzi ħafna sur President, ix-xandir pubbliku u aktar mill-fattur ekonomiku. Jiena kont fi smiħta tal-EPP il-ġimgħa l-oħra fi Brussell u wieħed seta' jara kemm l-informazzjoni u diversità fil-kultura u l-edukazzjoni hija importanti bħalissa fi 22 stat membru hemm regoli li qed ikunu aktar stretti imma ma jistax ikollok monitoraġġ eh, Eh, komprensiv eh, li jisir ekstante. Ma rridux taqsan burokrazija, tiġem organizzazzjoni ta' monitoraċ wara kollox, hemm il-Kunsill il kunsilli ta' xandir, per eżempju, dawn jgħamlu monitoraġġ tal-addazzjoni fid-dawl tal-bidli teknoloġiċi, jgħamlu bidlit biex jgħamlu fxixkil tal-kompetizzjoni fil-fatina membru ta' wieħed minn dawn il kunsilli Per eżempju, jiena eh, membru tal-istituzzjoni eh, federali fasen fil-Ġermanja. U nara dawn l-għol importanti u naħseb li l-politika għandha ddaħħal dawn l-aspetti wkoll. Għal minuta s senjura Rojtova. Sur President, Jina naqbel ma dawk il-kollegi li għalu li l-appoċ publiku għal għax-xandir pubbliku hemm bżonn li niċċaraw. Parlament Ewropew kon qed nagħmlu sejħal din il-ħaġa, ma nixtieq nisħab fuq kwistjonijiet urġenti oħra li l-Kummissjoni għandha tindirizzaw mal-ar kemm jista' jkun. Ħansemmi tliet problemi. L-ewwel net aħna rridu ninkludu eh, l-antenni meta jkun hemm eh, bini residenzjali konġun skont l-artiklu 5 tal-Direttiva tal-Informazzjoni anke għabda fiex għasam xandir digitali, ġini ħagġa li tidi ħafna nis l-istati membri l-ġodda. U il-Konsilli Nazzjonali Televizjoni u xandir rridu naraw li jkun hemm aktar koordinazzjoni bejnietom sabiex is-servizzi ehm, dwar ix-xandir pubbliku jiġu applikati, jiġu applikati aħjar u rridu wkoll naraw li il-kontenut li jkun taħsara l izvilup morali ta' tfal ehm, jitneħħa. Grazzi ħafna. Issa naddi għal kummissarju Fassilu biex tagħti reazzjoni tagħha. Ringrazzjakom għal din il-diskussjoni eh, tajba li kellna li ovvjament jina se naddija wkoll ir-riżultati tagħha lis-Senjura Cruz il-kollega tiegħi. Nixtieq eh, nikkumenta xi ftit fuq dak li jingħad. Il-protokoll ta' Amsterdam juri li hemm bżonn sa jkun li jkun hemm iktar bilanċ bejn l-istazzjonijiet kontrollati mill-istat u dawk tal-privat. Aħna ma nixtux li dan aħna nagħmluh minn Brussell wara li nkunu tresqulna l-menti. L-idea hija li nagħtu iktar possibiltajiet l-istati membri biex jiżviluppaw l-xandar pubbliku Ovvjament, jekk daw, jekk il-trattati jiġu rispettati, ix-xandir pubbliku jrid ikompli jeduka ikun ovvjament ta' li dak li jkun ikun qed e, jieħu gosbieħ u jikompli wkoll e, iġib affarijiet innovattivi, jrid jaraw kif jiffinanzjaw dawn l-attivitajiet kummerċjali kollha The draft communication makes clear La bosta komunikazzjoni jagħmilha ċara li l-proġetti pilotu meżentati mit-test. Aħna dejjem irrikonoxxejna l-possibilità li ovvjament ikonna il-funding għal eh, sabiex il-program eh, jikunu jistaw jiġu inklużi fil-xandir pubbliku. Dan se jibqa għal-futur. Il-Kommissjoni tixtieq ukoll tiggarantixxi li jkun hemm iż-żewġ lati il-privat u l-pubbliku il-fat li x-xandara pubbliċi jibbenefikaw me teknoloġiji ġodda sabiex ikunu jaraw u koll kif jimorru għal-bżonnijiet soċjali u kulturali ta' soċjetajiet rridu naraw kif ikun hemm ukoll fondi għal sorsi ta' medja differenti għal xandir pubbliku. Hemm bżonn ukoll dejjem naraw x'inhuma l-bżonnijiet il-ġodda huwa fl-interess tal-pubbliku li jżommu l-inċentivi wkoll għall-operaturi privati. Innovazzjoni min-naħa privata min-naħa pubblika hija importanti sabiex wieħed jkun jista' jilħaq l-għanijiet tal-Lisbona. Huwa ovvju wkoll li x-xandara pubbliċi jibqaw libri sabiex jibdow kull tip ta' servizz ġdid fuq livell kummerċjali fil-futur minnar ma jkun hemm eh, assessment minn qabel minn naħa tal-privat. nishtin nissigurakom li aħna eh, nix ngħidilkom li l-konsultazzjoni aħna tnaħduha bl-ikbar serjetà rridu nikkonsidraw il prekupazzjoniet leġittimi jiena sensaqsi id-dipartimenti tiegħi sabiex il-proposti tal-Istati Membri kemm tal-Parlament ovvjament se jkonsidraw meta nkunu qegħdin nagħmlu revizjoni ta' dan l-abbozz. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi, nirringrazzjak ħafna. Sinjuri, mela bekk nalqu dan id-dibattitu u dan is-suġġett u morru għal suġġett ieħor. L-aħħar punt li għandna fuq l-aġenda tagħna hija l-preżentazzjoni qasira tar-rapporti skont l-artiklu 44 paragraf numru 2 ta' regoli ta' proċedura. Issa, ġifiri,